sistema ta' numru ta' erġenza tkun eh, integrata b'mod sħiħ fil-politika u l-azzjonijiet illi aħna nieħdu fl-Ewropa. Grazzi. Iż kollegi, dibattitu fuq il-mistoqsija orali eh, fil-fatt Intem għal daqsant nistaw nimxu għal punt li jmiss ġifiri rapport dwar TV Connes tal-onorevoli Cameron Everett. Jekk joġobaw. Grazzi ħafna, Sir President, eżis kollegi. L-għunnet, grazzi ħafna li xadu rapporter tijaj. Jina naħseb li dan il-rapport vera wasal f'mument tajjeb. Aħna rridu naraw li konna regolamentazzjoni tajba fuq livell Ewropew. Aħna rridu naraw ukoll li nimplementaw il- pożizzjoni tagħna ħalli aħna ma nitilfux il-seta tal-liġi tagħna. Iktar konverġenza tista' tkun tajba iżda aħna rridu naraw illi jkun hemm regolamentazzjoni tal-mezz tax-xandir għall benefiċċji taċ-ċittadini tagħna. U hemm bżonn illi jekk aħna eh, ikona wis rekomendazzjoni li anka tinterferixxi fuq eh, libertà tal-informazzjoni fuq l-internet u fuq ir-radju meta tax-xantir di tista' tkun xi ħaġa ħażina aħna rridu naraw li dejjem inħarsu l-varjetà tal-mezzi tax-xandir u anka illi jkun hemm ħelsien il-mezzi ta' xandir huma huma żewġ affarijiet li huma prodotti kulturali u ma sebx li aħna nistgħu nikkontrollaw iż-żejjed aħna rritu konna iktar idejat kreattivi, iktar inħeġġu l-kreattività u jkun hemm iktar bilanċ ukoll. Hemm mezzi ta' xandiri ġodda, hemm ukoll produtturi ġodda ta' televiżjoni u affarijiet oħra tal-mezzi ta' xandir li aħna ma nistgħux nikkontrollawhom, però Fl-istess ħin jiena naħseb illi huma jistgħu jkunu f'pożizzjoni illi jkunu qishom ehm, bodyguards għalli jaraw eżattament ċandu jitħol x'mandu jitħol. Jiena naħseb illi din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti tal-dinja li ninsabu fija ġifieri ta' dawn il-mizzi ta' xandir eh, kollha differenti illi għadin fuq eh, livell komuni jina naħseb li forsi ma nistawx nsibu toġibi tal-mistoqsijiet kollha li kienem li hemm iżda jina naħseb li jista' ikollna iktar regolamenti tajbin li għanna niddiskutu aħna jina naħseb l-influenza tal-istat jekk ikun hemm xi abbuż tittinħass mill-ewwel u il-regolamenti illi jikontrollaw il-reklamar u l-protezzjoni ta' ċertu informazzjoni minnajnejn it-tfal, jena naħseb li dinja xaġa importanti u kol, apparti minnek jena naħseb li ċertu televizjoni dak u dawn ikunu ibridi forsi mhux kulħadd jista' jkollhom aċċess għal-jom, iżda dan jista' jkun abbażi ta' ċertu ftehim u kull sess li din tlaħaq minn qabel jiena naħseb li kull servizz li joffri dawn mizzi ta' xandir irid jipparteċipa. Ma jistax ikun li aħna nofru pjattaforma li jumbat naraw li hemm ċertu affari ċertu nies li huma atturi prinċipali ma jipparteċipawx. Iżda laqas ma nistgħu nikkontrollaw da kollu li eh, jintwera jina naħseb li din sistema qed tkun tajba se fis-sess jinfaċli sabiex tuża. Aħna nistgħu naraw ukoll li nkunu nistgħu niżguraw lill regolaturi tal-medzi tax-xandir li fil-fatt huma jistgħu juru xi ħaġa jekk ikun hemm permessa biex tintwera. U apparti minn hekk anke fuq l-internet hemm bosta forum differenti u ġodda ta' kif eh, wieħed jista' jinxandar l-informazzjoni. Jiena naħseb li fuq l-internet isna qegħdin naraw li kollu huwa permess u dan qed iwassal ħafna distorzjoni ta' kompetizzjoni u eh, ħafna problemi finanzjarji wkoll. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin naraw illi il-mod ta' kif aħna qegħdin nafru il-ħlas din hija xi ħaġa li hija parti mill-preistorja u hemm bżonn li jkollna sistema moderna illum il-ġurnata. Jiena wkoll rridu naraw illi naraw x'qed jikkun smaw ċittadini tagħna. Id-dibattitu li għandna llum ġifieri Eh, suppost eh, ġabilna u dimajnejna illi minn dawn il-prodotti kulturali li aħna għanna l-lum u dimna ċertu perikli illi fil-fat edin jaffetwaw il-qalba tal-kultura tagħna jiena naħseb illi hemm bżonn li konna aktar diskussjoni dwar dan is-suġġett fis-snin illi ġejjin tama li konna maġġoranza wkoll fil-vot dwar dan ir-rapport. Grazzi. Pernames din jadikasija. Eh, Grazzi, issa nimxu għal-proċedura kif tiegħi. Mela, għanna l issur verħajem l-ewel. Grazie għafna, s President, dan il-rapport fil-fat juri eh, parti ġdida tal-dinja tal-medita xandir li għed hija konverġenti pass hija komuni, aħna nafu li l-smart TVs kif ukoll l-internet huma qed jirrappreżentaw issa parti importanti tad-dinja ta' l-internet u għandna ħafna wkoll ċertu offerti ġodda li għadin naraw fil-medzi ta' xandira parti minn hekk aħna nafu li għandna ċertu sfidi wkoll anka fil-qasam tal-audio l-mezzi ta' xandira audiovisivi u aħna għandna ċertu regolamenti wkoll diġà implementajna fil-kontest tal-mezzi ta' xandira audio audiovisiv, fil-kontest tal-e-commerce, etc. Jena naħseb li dawn l-affarijiet kollha dawn regolamenti kollha rridu norbtuhom flimkien u naraw li nżommu bilanċ bejn l-internet fuq naħal sa naraw ukoll illi nżommu ir-relevanza tal tal-tax-xandir fuq il-livell nazzjonali wkoll. Jiena naħseb li permezz dan ir-rapport aħna qegħdin nieħdu pass fid-direzzjoni tajba u nixtieq ningrazzja ħafna tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna mar-rapporter grazzi. Li u xinada prosver. Grazie ħafna Sur Verheersa. Grazie Signor Presidente e permettu li nifraħ l-rapporter. Għannom tal-Komitat tal-Kultura fil-fat il-Sinjura eh, Revert qed eh, indirizza kwistjoni li ħassir li hemm iktar u iktar importanti fis-snin li ġejjin. It-Televizjoni għandu rwol ċentrali fis-soċjetajiet tagħna u settur audiovisiv u direttiva, anzi audiovisiva, fil-fat eh, tkopri bis eh, televizjoni. Irridu naraw naqra li eh, nieħdu konsiderazzjoni wkoll medji oħra li qed jintegraw ruħhom ma' televizjoni. Fil-fatt l-aġġeġġi elettroniċi ħajkollhom iktar u iktar saħħa, rwol importanti biex aħna kunu nistgħu naċċettaw ikon aċċess għall-informazzjoni għal dasanta l-adattament li rridu namlu għal dan il-progress, rridu namlu illum qabel għadha rridu nitkellmu dwar disponibilità, rridu nitkellmu dwar ħarsien ta' data personali u l-bqija. Rridu niżguraw irwieħna wkoll li l-ġeġi elettroniċi li nużaw kun użati tajjeb u niprevjenu u koll il-monopolju ta' swieq. Issa, il-kelma jmiss. Grazie ħafna, Sr. President, Sur Komissar, jiena naħseb li mhijiex xi ħaġa li hija sorprendenti li aħna ħan nivutaw bħala liberali kontra dan e, il-rapport minħabba li dan huwa forma ta' ċensura. Aħna nasbu illi fil-fatt Nistgħu naraw li forsi din hija xi ħaġa pożittiva, iżda jista' jkun li xorta waħda ħadd mexxina li iktar ċensura. Aħna nixtiequ illi il-politika ma tirregolax dak li konsumaturi jixtiequ jaraw, ma jistax ikun illi aħna permezz tal-attivitajiet politiċi tagħna naraw u niddefinixxu x'inhu tajjeb x'inhu ħażin biex tara ma jistax ikun il-konsumaturi għandhom id-dritt illi jażlu ma xixtiequ jaraw. U ma nistgħux aħna permezz tal-politika noqogħdu nindaħlu jiena naħseb illi importanti illi narfu illi dan huwa l-ewwel pass lejn iċ-ċensura aħna pal partit tal-liberali żgur li ma nixtiequx li nimxu f'din id-direzzjoni, jiena nixtieq li fil-fatt aħna naraw illi aħna inħarsu it-tarif iżda llum minn ġurnata nafu li dan it-tarif jista' fora jkun meddet minħabba li aħna għandna ħafna varjetà, però l-konsumatur jista' jkun iktar isir iktar sensittiv sabiex jażel aħjar. Grazzi. Grazzi, Sinjora Hirsch sa Sinjura McLaughlin. Iva, fil-fat, eh, Connected TV hija innovazzjoni ta' sew eċitanti, imma din qed issir kważi normal lum il-ġurnata. Qed naraw rivoluzzjoni sħiħa u software ġdid u għal dastant għandna sfida ta' sew kbira qudiemna. Rridu naraw il nħarsu drittijiet eh, kemm tal-konsumaturi kif ukoll ta' dawk eh, minuri rridu naraw li dawk il-pjattaformi internazzjonali li ma jsegux ir-regoli nikkontrollawhom u eh, prezentament kif diġaħat fil-fat eh, regolamentazzjonijiet fuq eh, il-minuri ma japplikawx għall-internet irridu naraw li kunem qafas Ewropew biex l-integrità nħarsuha fil-fat f'kull pjattaforma ta' media possibli. E permettu li nejt u koll li jatem ħafna nuqqasijiet, ħafna nuqqasijiet fl-infrastruttura tal-internet kemm ferren unit kif ukoll madwar l-Ewropa u jekk ma nindirizzawx dan, fl-aħħar mill-aħħar il-televiżjoni interattiva tista' tibqa' titqies bħala lussu. Zdajjena, b'mod ġenerali, kolli nejt la partidaw il punti napoġġa rapport issa sur Melter. Grazie ħafna, Signor President. Jekk aħna fil-fatt naħsbu fuq il-kelma Connected TV naraw li fil-fatt aħna nixtiequ naqdu r-radju, televizjoni u mezzi ta' xandir differenti dan huwa mod ta' kif jista' aħna nużaw il-mezzi ta' xandir b'mod intelligenti jista' naħseb li jekk aħna naħsbu fuq il-kunċett klassiku ta' televizjoni pereżempju jekk din dan diġà sar parti mill-istorja minħabba li diġà hemm ħafna mezzi differenti ta' kif aħna nistgħu naraw naraw illi nistgħu nikun smaw dal mezzi ta' xandir. U hemm ħafna links ukoll illi qegħdin jintużaw hemm ħafna apps permezz ta' telefons li qed jintużaw u ħafna social networks u kollu jissa saru iktar prominenti f'dan kollu. U għadun raġuni jina naħseb li għanna sfida ikbar, sfida ikbar għal qafas legali Ewropew sabiex jipprova jisib s-sistib ta' ordni u jina naħseb li għanka f'dak l għandu xaqsam il-ħarsin ta' tfallu ta' zazah ma nafux hekk dak li qed nagħmlu biex possibbli. U apparti minn hekk irridu naraw jekk l-awtoritajiet ta' regolamentazzjoni nazzjonali jistgħu x'jagħmlu dan il-passuma. Grazzi. Grazzi u issa fl-aħħar is-Sur Boris. Grazzi ta' sew, Senjora President, ebda biex nixtieq eh, nefraħ ir-rapporter eh, tagħna minn tal-Kumitat Kulturali għal dan ir-rapport eċċellenti huwa rapport ta' sew importanti għaliex eh, is-suq tal-medja suq ta' servizzi tal-medja huwa importantissimu. Fuq in-naħa wieħed jista' jara il-kejbel, televizjoni digitali, l-internet, hawnhekk għandna opportunità importantissima, ċans importantissimu. U għal daqstant irridu naraw naqra kif aħna ħanħarsu fil-fat il-klient, il-konsumaturi mill-reklamar, naturalment l-udjenza għandha jkollha il-kelma tagħha x'qed tara f'dara u televizjoni. Imbagħad iridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll dawk li huma neqsin mill-ħars u mismieħ. Hemm dokument, għandna dokument tajjeb f'idejna u appuntat tluq tajjeb għad-diskussjoni dwar televizjoni kif kif ħajżviluppa fil-fatt qed naraw li suq mhux mhux ħajbqa' daqstant lineari u għal daqstant importanti li konna direttiva fil-ġejjeni. Preżentement id-diskussjoni miexja miexja fid-direzzjoni tajba mbagħad naraw fejn fejn twassal direttiva issa. Il-Kummissarju ħan Iva ħna nilqaw eh, fil-fatt eh, din dan ir-rapport fuq eh, it-TV Konness, dan ir-rapport jindirizza numru ta' kwestjonijiet li jirriflettu fil-fatt il-komplessità tal-konverġenza fis-settur audiovisiv. Il-Kummissjoni nifissa għadha kif ippubblikat Green Paper biex titlob għal dinja audiovisiva maquda li kienet fil-fatt il-frott ta' konsultazzjoni wiesa. Dan is-settur joffri opportunità ma' wkoll sfidi kbar. Fil-fatt irridu nħarsu l-valuri tagħna li huma l-bażi f'dan f'dan is-settur. Ir-rapport nilqawh fil-fatt li għaliex jimxi jitfit mal-Green Paper li aħna publikajna fost oħrajn il-fatt li l-konverġenza importanti biex ikun hemm sistema ta' regolamentazzjoni u konverġenza tas-suq għal daqstant aħna qed inħarsu biex inkomplu nisħu fuq dawn il-punti fil-konsultazzjoni tagħna u nieħdu konsiderazzjoni li dan huwa suq li għaddejjem u dejjem jikber u fuq eh, il-direttiva dwar is-servizzi tal-medja diġà smajna ħafna f'temijiet u nafu li hemm bżonn isiru ċertu tibdiliet, tibdiliet għad direttiva li għadha li ġiet adottata ftit ilu li qed taħdem fil-fatt aħna inkludejna fil-fatt numru ta' tħassib li għam fil-Green Paper tagħna u dwar ehm, id-direttiva BMS fil-follow-up li kienem eh, għal-Green Paper tagħna realizzajna li din tista' tkun xi ħaġa possibbli eh, għal-ġejjieni. U naraw naqrek nistgħux niftħu għal perjodu wara l-2013 aħna ħarsu l-qoddim għal dialogu mal-Parlament tal-Unjoni Ewropea u għal-futur eh, ta' inizjattivi politiċi fi settur audiovisiv, azzjonijiet oħra u miżuri oħra li jistgħu jittieħdu minnaħat għana rridu nizguraw it-kabir ekonomiku fil-waqt li nħarsu l-valuri tagħna u fostom diversità kulturali. Grazzi tassew, sur kommissarju, kollegi, fil-fat dan iġibna lejn tmiem id-dibattitu għal daqstant il-vot ħajsir iktar tard f'nofsinhar. Ħajkonna ħames minuti pawża nerġgħu naġġornaw f'nofsinhar.